Għadu għall-aħar parti tal-agenda tal natallum fuq l-intervenzjonijiet ta' minuta. Issa ser nibdew bisur ħajs għal minuta. President, uh, for the opportunity of addressing. Grazie ħafna, Signor President, ta' l-opportunità ndirizza l-Kamra l-lum. Jina nishtiq nitkellem fuq il-kontrabandu tas sigaretti situazzjoni gravi ħafna għax huwa stimat li telf ta' 10 biljun euro kull sena u 11% tas sigaretti bija fil fil-Unjoni Ewropea huma eh, illegali. Anke 13% fl-Irlanda stess pajjiżi wkoll huwa l-każ. Eh, hemm operazzjoni replika illi konfiskat 130 miljun sigaretti illi kienu on route lejn pajjiżi ġifier l-Irlanda u lejn pajjiżi oħra, u jiena nixtieq iktar impenn ikonna iktar kooperazzjoni, integrazzjoni bejn l-Olaf, ġifiri l-entità eh, Ewropea għal kontra il-kontrabandu, id-dwana u eh, entitajiet oħra biex hekk nintegraw, nikkoordinaw aħjar ir-rwol tagħna biex namlu iktar biex inwaffqu il-kontrabandu tas-sigaretti. Grazzi ħafna minuta għassur Caputo issa. Grazzi ħafna President. Wara l-istess stress mill-Bank Ċentrali Ewropew, 25 ma, ma, dawn il-tess tests u għalek disa umma italjani ma taljani fost l-ar fl-Europa. U għalek eh, minn dawn il-banek jiddependu kol il-rekupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Imma dawn it-tess u row illi jemżon li il-banek jissaxħu l-operat tagħhom għax hawnhekk hemm xi 10 biljun euro. U għalek jekk nitilfu l-daw il-25 eh, elf impjiegi tax xogħol hemm bżonn insaqsu jekk il-parametri tal-stress tests kienu iktar stretti għal pajjiżi minn għal pajjiżi oħra. U ovvjament forsi hemm bżonn li l-Italja ikollha wkoll l-istess rol li jkollhom pajjiżi oħra biex hekk ikollha iktar il-kelma meta, meta tkun tista' tiskuti dawn il-problemi li huma tant gravi. Issa, Sur President, Grazzi, Signor President, grazzi ħafna tajtna l-kelma. Jina nixtieq nitkellem fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Waħna nitkellmu fuq dan fil-Parlament fuq pajjiżi terzi fejn hemm diffikultajiet meta niġu għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm bżonn li ngħid anki fis-Slovenja f'pajjiżi aħna wkoll għandna esperjenza ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem għal sentejn anzi sentejn kienet is-sentenza ta' xaħat illi allegatament kien wet xi ħlasijiet u Janis Janxa il-kap eh, tal-oppożizzjoni naħsbu il din sentenza però misset kompli u hemm ukoll ħabsin fl-Ewropa illi diġà Eh, għamil 158 ġurnata l-ħabs, u aħna aħna u l-għalmuna mill-Europa. Min minut. Uh, thank you, Madam President. Tkellem li mis minuta. Grazzi, President, l-ħar darba li kont hawnhekk tkellimt dwar l-inizjattiva Ewropea taż-żagħar garanzija tazzaza u l-falliment tal-Gvern tar-Renju Unit fit-tieni sena ta' din l-iskema li jieħu dawn il-fondi. Nixtieq nitkellem dwar il-fondi tal-investiment il-Kommissjoni Ewropea hija mħasba li eh, sħubijiet tal-intrapriża tal-Renjunit mhumiex eh, biżejjed trasparenti biex jirċievu il-fondi Ewropej. Il-Gvern tal renjunit huwa kuntent għaliex ma jridx jagħti l-flus u dawn il-fondi kruċali mhux qed jiġu ntużati, nitlob il-Kummissjoni Gvern tar-Renjunit hekk joġobkom sibu tarf ta' din is-sitwazzjoni mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Signora Tomasic. Il-mossa skandaluza ta' tribunal flajja li ħeles l eh, kriminal tal-gwerra xexe u il-gvern ta' Serbia ma reagixxiex dinja daqqa ta' ħarta l-kredibilta tal-Kroazja is-sur Maric jinsab fis-Serbja u għadda ġuri fis-Serbja imma l-affarijiet mhumiex ċari hawnhekk għaliex il-reat allegat tal-gwerra sar fuq territorju tal-Kroazja u huwa ma jistax għatta e, sentenza tijaw il-ħabs fil-Kroazja. Is-saħħa tijaw hija kompromessa imma huwa mhux qed jirċievi kura tas-saħħa xierqa lanqas biss aħna nistaw infakru id-batijiet tagħna fil-kampijiet tal-gwerra fis-Serbja. Grazzi, is-Sinjura Bilbao Barandik. Grazie, Presidenta. Grazzi, Signora President. Nishtiq hawnhekk ndunzja sitwazzjoni eh, ta' Trevigno għadin din territorju għazar ħafna fil-pajis Bask imma jamlu parti minn Kastilja Leon u dan il-pajis jistju integra ruħom fil-pajis tal-Baski u għet jiprovaw anki permezz tal-istituzzjonijiet imma il-ġimma li għaddit eh, il-partijiet eh, kompetenti fil-Spanja votaw le. U dan jista' jiperikola jipperikola ukoll il- il-ħajja ta' kuljum ta' dawn iċ-ċittadini u il-soċjalisti u l-popolari fi Spanja qabel wara ovvjament kellhom rego ta' bejnietom ta' dawk illi huma wkoll il-liġijiet li votaw u issa ir-rieda wkoll ta' dawn ma ħarsux ir-rieda ta' dawn in-nisa ta' Trevinjo u għalhekk nistgħu nifmu illi kwistjonijiet politiċi fi Spanja illi jużaw ukoll il-liġi penali Issa nagħti l-kelma l istrumisti Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, President, fid-9 ta' novembru membru fil-Katalona kien hemm eżerċizzju demokratiku fejn ipparteċipaw iktar minn żewġ miljuni ta' persuni u rrifletaw flurni il-xoqiet tagħhom u għalhekk imma kien hemm teddit ġudizzjali għal demokrazija li huwa f'kontrast ħafna ma' dak li rajna reċentement fl-Unjoni Ewropea u għalhekk l-istess jiġri wkoll fl-iskerija f'pajjiżi f'negazzjoni ta' dritti ta' bnedem u għalhekk dan l-istat ta' Spanja hemm ħafna evolutazzjoni għaddejjin u għalhekk jixtiequ wkoll eh, jiksru ma' dan l-antidemokrazija u għalhekk hawnhekk l r-parjabja mson illi taħdem għad determinazzjoni tal-nazzjonijiet biex ikun hemm prinċipju ta' demokrazija li ma jiddependix minn l-istat membru imma ikun hemm prinċipju Ewropew. Grazzi. Grazie, signora kif tkellem il-kollega tiegħi fid-9 ta' Novembru kien hemm żewġ iktar minn żewġ miljuni ta' Ewropej li ħarġu fit-toroq għall ġurnata ta' partiċipazzjoni ta' ċittadini fil-politika Iġifiri dawn il-persuni mbagħad ivvotaw l-indipendenza tal-Katalonja u l-Gvern ta' Spanja però ċaħat l partizipazzjoni u ressaqhom dawn in-nies quddiem il-rati u għalhekk ma nistawx nifmu kif stat tal-Unjoni Ewropea jimpedixxi illi ċittadini jivvotaw indipendentementi fuq il-futur tagħhom. U għalhekk wasal il-mument fejn id-demokrazija tal-Ewropa u l-Parlament Ewropew jiddefendu b'mod apert id-drittijiet demokratiċi tan-nies tal-Katalonja. Grazzi ħafna, Sinjura President. Is-Sur Tamburano. Grazzi President. Nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li fil-Greċja l-operatur statali tal-trasmissjoni tal-elettriku għadmija ħajġi privatizzat ċinis State Grid Corporation u l-operatur taljan Terra s-snin eh, l rridu jixtru l-din il-kumpanija grega imma issa għanna situazzjoni ta' paradoss għawnek fejn Terna u l-State Grid Corporation huma alleati fl-Italja u fl-istess ħin huma qed jġildu kontra xulxin fi Greċja għall akwista għadmija. Din hija konsegwenza tal-ħtiġijiet tal-istati membri li daħlu daqsxejn tal-flus billi jbieħu l-assi strateġiċi nazzjonali tagħhom biex iwieġbu għall-politika ta' awsterità. Xi ħaġa li diġà ġrat fl-Italja u qed fl-Ewropa tan-nofsinhar kollha kemm hi. E, nixtieq nistieden lil kulħadd biex toqgħodu b'seba' jnejn għal mod ta' kif il-Kummissjoni Ewropea qed ġibruha u qed wassal sabiex fil-pajjiżi ta' nofsinhar ikun hemm dan il-paradoss l-Onorevoli Papadakis. Il-gvern fil-Greċja kif ukoll it-trojka billi juża l-kriterju tal-interess tal-kapital qegħdin iħejju ruħom biex jidaqsu il-pensjonijiet u jollu il lata ta' pensjoni b'ħames snin u ma' qegħdin jippjanaw li jxejnu l-użu ta' fondi li qegħdin emmek biex jew il-fondi ta' sikurtà soċjali jaħdmu fuq ir-raġunament ta' dħul oli. U b'dawn il-miżuri oħra barbarika aħna qegħdin naraw awtoritarjanizmu li qed jitla il-trade unionists qed jiġu perseguitati, b'nis qed jiġu qegħdin jiġu arrestati suppost għandhom id-dritt li jistrajkjaw. Eh, li qed eh, eh, diġu mġella li t tiżgħu post għandhom jiġu jistrajkjaw. Din mhux qegħdin jippermettu li joħorġu juru dak li qegħdin jazmu dan imur eat fit il-demokrazija, eat fit ma' demokrazija aħna rridu nuru li aħna nuru fi strajk tagħna li aħna rridu nisbikaw ġida tagħna. Għasġi ġusuna Surin. Grazzi tassew. Fuq 25 anniversarju tal-waqqa tal-ħajt ta' Berlin nistaw naraw illi ħafna wedijiet fil-stat fil-parti tal-ponent tal portiera tal-ħadit issa madhom ma twetqux u fil-Slovenja fil-fatt il-sistema totalitarja ma' ma xċajnux għall-aħħar u aħna hawnhekk għedi aħna qegħdin nċelebraw 25 anniversarju ta' Dimas li kien il-protagonista uh, u lenin tal-konsens soċjalist fi żmien ta' indipendenza u demokratizzazzjoni jizda għatem xkiel għal twaqif ta' soċjetà demokratika u ħilsa. Il-Komissjoni saħqet diġà illi eh, mhijiex satisfaċenti ġudizzjarja fil-Slovenja um, u mm, qed jitmexxa minn persuni li qegħdin ixekklu drittijiet tal-bniedem u jidher li ħajta Berlin fi Slovenja għandhom Sì postoji prikriveno negodovanje mnogih diplomata zbog posjeta putina beogradu vojne parade priređene njemu u čast ali i vojne vježbe specijalnih jedinica a koja nije više samo hrvatska nego i vanjska granica nato a i europske unije. stoga bi se moglo govoriti i o provokaciji. nisu nas impresionirali ni najnoviji događaji oko puštanja e, optuženog

Mela, aħna ma tantx konna impressjonati mill-avvenimenti riċenti tal-ħelsin ta' suċċeċen mill-Tribunal tal ajja ma' wkoll dak li qal surdaċi xi li s-Serbja rrid ikollu ikollhom eh, ukoll aċċess għall-baħar jekk il- il-razzjonijiet ma' Russja e, jimorru għallar, bil-Russja kollha jażlu wkoll naħa bħala kandidat għall-Unjoni Ewropea, imma l-Unjoni Ewropea ma tistax iżżomm fuq ma' jekk aħna tassew irridu illi il-pajjiżi tal-ġirien jkunu parti minna. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues. Signora Rosier Menuta, kollegi, dan il-periodu diffiċli fejn l-attenzjoni komunitarja u tensjonijiet komunitarji din jizdidu u għawnef dan ir-rigward tal-kuntest għalija l-intervent tal-Papa Franġisku matul is-seduta plenarja deplorevoli. Kif nistgħu niġġieldu l-libertà, drittijiet fundamentali, kif nistgħu nissiltu diskriminazzjoni jekk l-organizzazzjoni reliġjużi jkomplu jifirxu swaba tagħhom fi kustanijiet demokratiċi. Wasal iżmi l-Unjoni Ewropea tkun protetta mill-influenza ta' reliġjonijiet bl-istess mod kif itħares il-libertà tal-opinjoni u tal-fidi. Ejjew nadottaw napplikaw sa fl-aħħar definizzjoni Ewropea ta' sekolarizzazzjoni, ġusta u meħtieġa. Tippermettilna ngħixu flimkien minkejja differenzi tagħna, nixtieq nagħlaq b'dak li qal Gambetta. Maħniex l-edewa tal-ebda reliġjon. Kontrarjament aħna niddefendu l-libertà tal-kuxjenza. Nirrispettaw l-opinjonijiet reliġjużi u filosofiċi kollha, grazzi. Grazzi l'onorevole Salanova. Grazie President. Nishti nitkellem dwar is-suq uniku. Il-Kummissjoni Ewropea publikat itra fit-8 ta' wissu u din l-itra kienet indirizzata li xi kumpaniji tal-karozzi tal-kiri kienet qed tindirizza il-prattika zlejali ħafna persuni ma jistaw jikru karozza birħas prezz possibli fil-20 ottubru l-Komissjoni Ewropea għaltinna xinexxila tikseb u ħajibqa permess lill kumpaniji tal-karozzi tal-kiri li jitolbu prezzijiet differenti skont l-indirizz. Jina nemmen illi anka jekk hemm bżonn ta' ġustifikazzjoni xorta hija prattika diskriminatorja. Jiena nemmen li dan qed jikser id-direttiva tas servizzi nitlob lil kummissjoni u lil kummissarju Brenkowska biex issib tarf ta' din il-kwistjoni. Il-kellem li jmiss 69 sena wara it-tmim tal-tieni gwerra dinija, il-Ġermanja mhux qed tħallas lill-Grezja il-għaddanni wara l-konferenza ta' Pariġi tal-1946. 800 biljun euro minar interessi mhux qegħdin jiffirmaw il-ftajim ta' paċi il-Ġermanja ma tridx tirritorna is-self imġiel li hija obbligat lil Greċja tieħu fl-1942. U l prezz ta' dan is-self rajna x'kien Il-erda tal-ekonomija tagħna eluf ta' Gregi spiċċaw jgħixu fil-faqar, eluf inqatlu mill-forzi ta' ħakma. Ħafna mietu f'kampijiet ta' konċentrament fil-Ġermanja. Dan kollu jinsab miktub f'dan il-naqra dan il-ktieb iswed żgħir li ġi publikat mill l-Onorevoli Iglesias, kollega tagħna fil-Parlament Ewropew. Grazzi. We li jmiss. Wieħed mill-anijiet tal-Unjoni Ewropeja infrastruttura tajba u konnezzjoni tajba infrastrutturali bejn il-pajjiżi. F'dan il-kontest qed nirreferi għal toro u għal ferlinji ferrovjarji. Nixtieq nappella l-Kummissjoni hawnhekk li flimkien ma' Kroazja u Kroazja u Slovenja Illi lestu l-triq kopajbua u tarjeka u triq minn Maribor għal il-frontiera il tal-Kroatja. Istan importanti ħafna għal eh, rijeka għal eh, Istria għal turizmu mek u komunikazzjoni bejn Zagreb u Maribor. U f'dan il-kuntest nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni Ewropea biex tqis il-possibilità li nfinsaw dan il-proġett.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 ma jistawx jivvotaw f'elezzjonijiet nazzjonali u minħabba l-kriżi aħna rajna li l-influssi migratorji ta' żgħażagħ l-iktar jitilqu minn Greċja. U l-gvern tal-Greċja qed iwaqafhom milli jeżerċitaw il-ġittijiet ta' votazzjoni tal-vot tagħhom. Għaliex ovvjament il-spiża li jom biex l lura biex jivvotaw ħajkun għal wiz. Allora dan ifisser li inti tikoll tkun sinjur biex tivvota. Greċja fejn mhux qed tistati u dan il-komunitajiet Grigi barra mill-pajjiża u tihom id-dritt li jivvotaw. Meta ħadd ieħor jista' jivvotaw għall-elezzjonijiet Ewropej. Ir-riżoluzzjonijiet varji tal-Parlament Ewropej mhux għalfejn mhux qegħdin jitħarsu. Għalfejn mhux qed r regoli, il l-Unja Ewropea mhix qed titfa' pressjoni fuq il-Gvern tal-Greċja. tipprova ma minnaħal oħra eh, salva l-banek, minn ħaj salva minn f'dan il-kriżijiet? Sur orta so. Mela, fil gżir Kanari reċentement kien hemm imbarkazzjonijiet ta' Greenpeace eh, li kienu qegħdin jagħmlu protesta kontra l-SO Oil u dan ġifiri kien hemm ukoll intervent ta' l-Armata Spanjola. U għalhekk dan kien ksur ta' drittijiet tal-bniedem ma xedin nitkellmu wkoll illi kien hemm violenza użata. U għalhekk il-forzi tas sigurtà pubblika wkoll eh, ovvjament tal-armaw ħafna mill-popolazzjoni u għalhekk kien hemm ukoll ehm, eh, tnejn mill-attivisti li ġew midruba minħabba l-intervent tal-flotta eh, Spanjola għal dik li hija l-Arctic Race u għandha stand aħna nixtiequ illi ikun hemm soċieta soċjetà ċivili illi tkun tista' b'raġutati raġun il-fatt illi ikun hemm din dan it-tip ta' dimostrazzjoni tkun waħda ħilsa. Is-Sinjura Evi, grazzi. Is-sistema cap entrejt id iddaħlet fir-rawn ta' Doha bħala strument li suppost kellu jaqta l-emissjonijiet ta' gassijiet li waslu għal-bidla fil-klima kif stabilit fil-protokoll ta' Kyoto jagħmel dan bl-aktar mod effiċjenti u ekonomiku. Ħsibna li jekk nafdaw fidejn is-suq id-definizzjoni ta' kemm jiswew l-emissjonijiet stajna ninċentivaw lil dawk li jaġixxu kif suppost u nikkastigaw lil intrapriżi li ma jridux jinvestu f'teknoloġija aħjar. Sa minn tmim l-ewwel perjodu ta' skambju ta' kwoti tal-emissjonijiet fejn tunellata ta' diossidu tal-karbonju kienet tiswa ftit ċentezmi ta' euro, l-istrument użat wera l limiti kbar tiegħu. Matul is-snin saru bosta tibdiliet u dan u għam sejjes fuq previżjonijiet ta' valur finanzjarju tal-emissjonijiet ta' CO2 li mambedin fermi realtà. Għanna bżon ta' strumenti seri li ma jipermettux l-borkes ta' finanzjarju jkunu parassiti. Sistema tijas miex taħdem tajja pal-ħat li falijom. Bek wasal il-waqt li nibdew diskussjoni serja u dialogu ma daw kollha voluti sabiex naraw kif nistgħu nelbu sistema tal-cap and trade tal imot li kunu nistgħu nużaw bisħieħ u b'mod effettiv ir-riżorsi kollha li għandna. Snina Fossenberg. dawn l-aħar snin fl-Ewropa ħafna ċittadini qegħdin jgħixu bl-isfel mill-linja eh, ta' faqar minħabba l-programmi fiskali ta' ġustament li qed jiġu implementati fis-stati tal-Unjoni eh, Ewropea biex jitrattaw il-kriżi ekonomika. 120 miljun eh, Ewropew qegħdin jiexu fil-faqar skont l-Eurostat fl-2013. Aħna għandna livello li ħafna ta' faqar u ta' qatt aħna għanna 4 miljon ruħ li qegħdin jgħixu fil-faqar u l-eskużjoni soċjali fil-Greċja biex jippruvaw ehm, jgħixu sal-aħħar tax-xahar u waslu l sal-ħar tax-xahar kien hemm min kellhom eh, jitlaq mix-xogħol, jalaq il-negozju tiegħu kien hemm faqar soċjali wkoll. Irridu nindirizzaw għal reċa tax-xogħol aħna irridu jrid ikollna strateġiji fuq żmien twil Ewropea sabiex ikunu nistaw nerġaw nġibu lura l-level ta' għajxin sura ta' nis. Nira grappini. Majisk dawna preċedinta, dore. Grazie ħafna, Signor President. Nishtiq, ovvjament, najt illi bżon waslu messaċ tal-armax wieħed dawk li għedin jgħidu illi hemm differenza pajjiżi għal dak li huma l-istampi ta' xandir għedin fidejn familja waħda illi il eh, hu il-president kellu kas ta' korruzzjoni bħala sit tal-kanal ta' televizjoni. Kien hemm perjodu wkoll fejn ma kienx hemm ammissjoni ta' televizjoni Hilsa u kien hemm 12 persuna li ġew um, kondannati u s-sit ġiz uh, eh, u koll uh, eh, mabawt il-ħabs. u għalek kienem u koll partit li ma kienux involuti fil-proċess. Imma xorta waħna il-leħen tal-stampa ħilsa ġi perikolat. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony! Azt ebben a házban. Il-kellim li miss, grazie ħafna signor President. Ma naħsibx illi għandi bżon nispjega kemm is-sitwazzjoni fl-Ukrajna hija diffiċli, speċjalment finanzjarment. Reċentement aħna adottajna ftim ta' assoċjazzjoni mal-Ukrajna, imma ovvjament bżonn nerfaw ċerta responsabiltajiet. Niftakar. U din miex l-istess ħaġa bħal ftehim tal-Assoċjazzjoni bejn l-Ungarija u l-Unjoni Ewropea, imma qegħdin nitkellmu fuq il-periklu tal-provvista tal-enerġija u ma naħsibx il-istronijiet Ewropej qegħdin jenfasizzaw biżejjed din il-kwistjoni ġifieri fid-daw tal-istruttura adattata fl ukraina u fil- ehm, eh, pajjiżi li qegħdin f'assoċjazzjoni magħha Is-sur Njura Valina. Grazie, President. Grazie ħafna, President. Issa għada għanna il-ġurnata eh, kontra il-violenza eh, tal-irġil li huma maċċus fis-soċjetà u għalek kien hemm studju wkoll eh, mill-drittijiet tal-bniedem u kien hemm għanna naraw illi mħafna eh, violenza kontra in-nisa mill-irġiel u għalhekk huwa importanti ħafna illi nitkellmu kol fuq dan il-fatt għax l-Aġenzija stess l-Ewropea tajt li kien hemm sur violenti ħafna u ma nistawx illi nkomplu sejrin u għalhekk aħna nixtiequ l-Unjoni Ewropea pajjiżi kollha jirratifikaw ftehim ta' Istanbul għal programma ta' prevenzjoni u protezzjoni għal vitmi nisa palma edin naraw ukoll fi Spanja u għalhekk aħna se naħnu flimkien eh, kontra din il-vjolenza mill-riġiel. Grazzi. Sur Fernandez, grazzi ħafna, Signor President. E, nar l-erba se jkun hemm prezentazzjoni fil-Parlament fuq l-investiment Ovvjament di tagħmel parti wkoll mill-vestitura tas-Sur Junker f'Lulju u għalhekk nisimgħu ħafna fuq ir-rikors ukoll eh, tal-flus li għedin allokati u naraw kif se tkun l-għażla tal-proġetti li ma se jkunu il-kriterji għal finanzjamenti ta' ċerti proġetti u għal taqstant fi Spanja diġa diġa qegħdin naraw il l-Gvern ta' Spanja diġa jagħti priorità għal ċerti proġetti ta' ukoll ta' investiment u għalhekk qed naraw ukoll l-żlealtà min-naħa tal-Gvern Spanjol li sur Timmermans hawnhekk nishtiq najdu li jistiq ingarantixxi illi dan din l-għażla tkun waħda ħilsa ta' dawn il-proġetti biex il-proċess ikun wieħed trasparenti wkoll bil-intervent tar-reġunijiet kollha fi Spanja. Is-sur Tokix. dittatura ta' Ceausescu waqat fil-Rumanija 25 sena ilu l-ikbar rigal dis-sena kienet l-elezzjoni ta' Klaus Johannes matul dawn l-aħħar 25 sena ex-komunisti kienu fisseta u it-telfa ta' Viktor Ponta kandidat soċjalista kienet daqqa ta' ħarta deċiżiva fuq il- komunisti u opportunità għal bidliet demokratiċi. Matul l-elezzjonijiet kien hemm l-effett Obama 25 sen ilu kien hemm timixwara u din is-sena Transilvania kellha rwol importanti fil-bidliet. L-Ungeriżi u l-Ġermaniżi darba kienu persegwitati minn Ceausescu flimkien ma l persuna mir-Rumanija il-koll ivvotaw favur Klaus Johannes. Nitkellem li jmiss, grazzi. President, nar il-ġimgħa il-Latvja fakret traċedja fid-distret ta' Solitud Friga sena ilu saqaf fi supermarket Maxima iġġarraf 54 persuna tilfu ħajjithom 23 tifel u tifla tilfu ġenitur tifel tilef l-ommu u l-missieru kien l-ikbar incident fil-istorja tal-Latvja u l-ikbar katastrofi fl-Europa tal-Van f'dawn l-aħħar 30 sena dawn il-persuni bridu mietu mhux minħabba terrorizmu imma fi żmien ta' paċi u f'ħanut għaddiet sena imma ħadd ma tressaq il-qorti. Is-soċjetà u l-mezzi tax-xandir għadu ma jafux ta' min il-ħtija U lanqas ma jafu meta l-Pulizija ħattem l-investigazzjoni tagħha bħalissa l-Gvern tal-Latvja waqaf iħallas allowances soċjali li l familji ta' min telef ħajtu iżda ħadd ma ħajġib lil dawn l-54 ruħ eh, lura f'din id-dinja. Grazzi. Sur Bogovic, President, għandi mistoqsija dwar il-ħin tas-sajf. Deċenji ilu dan ġi adottat fl-Ewropa il-mira ħarija kienet li nifrankaw l-enerġija iżda issa em, drawiet differenti, xejrid differenti fl-agrikoltura, fit-trasport, l-ekonomija u bekk madniex niddependu fuq il-ħin tas-sajf. Instab illi dak li wieħed jifranka fil-għaxija wieħed jużaħ fil-ħodu ħafna pajjiżi fl-Asja u fl-Amerika tisfel ma ċandhom il-ħin ta' sajf. Iċ-ċittadini tagħna huma kritiċi viżavi il-ħin ta' sajf għaliex itelfilhom mill-irqat tagħhom u jiena nitlob lill kummissjoni sabiex tagħmel dibattitu ħalli tiddiskuti il-rakkomandabilità tal-ħin ta' sajf. Signor Patarzi? Signora Cer. Hemm ċifri allarmanti fuq l-impik fil-ġenerazzjoni l-ġdida u nafxu kemx eh, ġejjini tajjeb għalihom bħala MP Zazu jina nifhem x'qed jgħidu ġenerazzjoni żgħira. Hemm nuqqas ta' fiduċja fil-żvilupp tal-istituzzjonijiet il-ġenerazzjoni żgħira teħtieġ il-Parlament u istituzzjoni oħra biex niżviluppaw u nagħmlu jagħmlu xi ħaġa bħajjithom. 5.3 miljun żagħżuħ u żagħżuha e, li mandom xogħol u jridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. U rridu ntejbu il-Youth Guarantee biex inkunu nistgħu ninvestu aħjar kull ħaġa li aħna ninvestu fil-potenzjal ta' zaza hija investiment fil ġejjeni Aħna irridu niftu l-Ewropa biex ikonna proġetti nazzjonali li għandhom il-finanzi għal ġenerazzjoni żgħira. Jiena nifhem li l-ġenerazzjoni żgħira li jridu nrawmuha biex nipparteċipaw fil-ħajja ehm, Ewropea. Mela daqstek l-lum nistaqawada ehm, l-ordni tal-agenda eh, l-agenda diġa pubblikata u nkunu nistaw nagħlqu l-agenda tagħna llum. Grazzi.